Sakarov. Issanna l-avvizi sinjura Barraċu 28 ta' frar 2014 ġiet maħtura bħala membru tal-Gvern Taljan sur Klaus Heiner Lehner mill-ewwel ta' Marzu 2014 ġie maħtur bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Jiena nifraħ lil dawn iż-żewġ membri għal kariga tagħhom issa skont regola erba ta' regoli tal-proċedura l-Parlament jiddikjara li hemm post battal, żewġ postijiet battala miflok is-Sinjura Barraċċu minn 28 ta' frar u mill-ewwel ta' Marzu minn flok is-Sullen. Skont regola 74 jiena flimkien il-President tal-Kunsill ser nifirma 15 il- il-lat u t titlet ta' dawn l t ser pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta.